minuti adottati. L-ewwel punt fuq l agenda huwa rapport mill-Sinjura Jala Sender l-iskambju transfuntir ta' informazzjoni fil gwarta reati ta' traffiku relatati ma' sikurezza fit-toro. U għalhekk nixtieq nagħti l-kelma lir rapporter għal erba' minuti lill onorevla Jala Sender. <clears throat> Grazzi, Sinjura President Iva. Sakemm Jiena irkolli ngħid illi eċitata ħafna illi senal u llum f'din il-plenarja dossier illi għandu storja twila imma pożittiva u dak li għalmenu issa se jintem b'mod pożittiv. F'waqt il-Presidenza Franċiża aħna konna kapaċi illi nibdew fl-ewwel proposta li kienet twassal din id-deċiżjoni li nwaqfu eh, l-impunità u li naqsu id-diskriminazzjoni bejn dawk illi wet u rejat ta', traffiku relatati ma' sikurezza fit-toro u anki transkonfinali. Ilan huwa illi intejbu in s-sigurtà fuq it-toro u naqsu n-numru ta' vittmi u n-numru ta' nies eh, midruba. Fl-2008 aħna bdejna proċess Eh, ambizjuż ħafna li kien ibbażat fuq l-informazzjoni bil appoġġ tal-organizzazzjonijiet tal-familji, tal-vittmi u eh, b'organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet Ewropej ta' traffiku bħat U eh, nippruvaw illi nalqu dan il-proċess sabiex dawk li wet u rejati b'mod transkonfinali kun jafu illi wet u dawn ir-rejati meta jaslu d-dar u jeħlu il-multi korrispondenti sabiex ma jibqawx immuni għal dak li kunu għamlu. U il konsil blokka l-inizjattiva tagħna u fl-2011 hawnhekk irrid nirringrazzja wkoll il-Presidenza Belġjana li bil-kreatività u il-perseveranza tagħha irnexxiela illi tmexxi il qudiem dan id-dossier fuq bażi legali differenti veru imma xorta irnexxiela illi terġa' tqabbad il fuq il-binarji tajbin dan il-proċess biex ma jibqax din l-impunità għal dawk li wet u rejati ta' traffiku. Umbat, aħna veru kena naqbdu bazi legali differenti imma konna tlifna kol il-prezenza ta' stati membri importanti bħal Danimarka, Renju Unitu, l-Irlanda, imma stajna u kol in-wessaw il-lista ta' tal-proposti bħal per eżempju biex ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn il-Pulizija Novembru tal-2013 aħna kellna diġà strument illi kellu jkun traspost mill-istati membri kollha. U ftit wara f'Mejju tal-2014 il-Qorti tal-Ġustizzja għaltilna illi kien hemm xi ħaġa li konna qed nistennewa jiġifiri li l-bazi legali inizjali dik li aħna eh, kienet ħagġet bija l-Kommissjoni u il-Parlament u kol kienet il-bazi l addattat ma danna kien l-ostakola x'kienu l-istati membri li kienu diġa qegħdin japplikaw b'riżultati tajbin id-direttiva ta' skambju ta' informazzjoni imma kena ovvjament natu kas deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizja, deċizjoni li kienet eh, intelligenti bizzejt li tħallinna l-possibilità ta' ftit xhur sabiex nerġaw eh, niftħu it-test kif għamlet il-Kommissjoni nirringrazzja minn hawnhekk u mbagħad il-Parlament aħna konna ġenerożi ħafna u war nixtieq nistaqsi xi ħaġa lill-Kummissjoni, il-Parlament aħna ridna niftħu il-dossier għalix id-direttiva ma kienieċ toġobna 100% għalix il-proċess huwa biss proċess ta' kien ta' informazzjoni ma ma kienx fih is-sanzjoni. Għallek kiena qed nitolbok, Sinjura Kommissarju, illi malar kem jista' jkun tistgħu tagħmlu rapport ta' evalwazzjoni u li tkunu kuraġuzi u tamlinna proposti ġodda sabiex nalqu nikkompletaw dan il-proċess naħseb il-għanna natuhom dana l-familjiet tal-vitmi ta' dawn il-reati ta' traffiku u l ċetadini Ewropej li permezz ta' strumenti bħal dan jistaw jemnu li l-Ewropa ta' sew edha tħarrisom tħarrisom xi ħaġa tant importanti bħal ma hija it-telf tal-ħafna ħajjiet fuq it-toroq tagħna. Grazzi. Thank you very much, Madam Rapporteur. Now I give the floor to Commissioner. Grazie tassew, sanat il-kelma li l-Kommissarju Bulċ. Sur President, membri onorevoli, jina nishtiq fissem il-Kommissjoni, nirringrazzja lil membri tal-Parlament, mo partikolari l rapporter l-Sinjura Jala Sender, għall-eżaminazzjoni mħaffa ta' din il-proposta u anki il-finalizzazzjoni tal-rapport skont id-data ta' skadenza mfasla mill-qorti. Dan u eżempju perfett ta' kif ħidma bejn istituzzjonijiet tagħna tista' twassal riżultati tangibli mill-aktar fis u b'mod anki aktar effiċenti. Il-Kummissjoni hija grata ferm li aħna rnexxinna nindirizzaw il-kwistjoni li fuq deċidiet il-qorti s-sena li għaddiet fil-waqt li baqgħet fiduċjuża l-prinċipji ta' direttiva preżenti sa' direttiva l-ġdida ser tiġi implementata skont il-bazi legali li nsibu fit-trattat u tiġi applikata fit-28 stat membru u mhux biss fiħdan il-25 stat membru bl-esklużjoni tar-Renju Unit, l-Irlanda u Danimarka. L-adozzjoni ta' din il-proposta ser sikura li jkun hemm kontinuità legali u anke tikkontribwixxi li ttejja bis-sigurtà fuq it-toroq li huwa wieħed mill-għanijiet essenzjali tal-politika ta' trasport. Għal bosta Ewropej għatanna vitmi li għal persuni li ma jirrispettawx il- sinjali ta' traffiku u anki l-liġijiet ta' traffiku. Anki meta il-nis ovvjament morru f'pajis eh, stat membru ieħor u jiksru regoli mod eh, azzardat. Iż-ċittadini tal-Unjoni Ewropea issa ser jifmu mod aħjar li sigurtà fuq it-toro ma tiqafx fuq il-frontieri nazzjonali, pero hija tħassib fost l-Unjoni Ewropea kollha kemm Wieħed mirjati sejf u toroq li huwa msemmi fid-direttiva insibu l-inforzar tal-liġi ser jidentifika minn ta' l karozza u anki titolb li xufir biex tiġġustifika il-reat tagħha. Dan ser iwassal tmiem u l-anonimità ta' xufira barranin fl-stati membri speċifiċi. Jina ħerqana ħafna biex ikonna dan id-dibattitu tant interessanti l-għan nofsinhar, grazzi. Grazzi tassew, Signora Kommissarju, issa nistgħu nibdew bid-dibattitu, nibdew mill-gruppi politiċi u nagħti l-kelma l-Onorevoli Bach għal żewġ minuti. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin Bulz. Grazzi tassew, Kommissarju. Nixtieq nibda billi nieħu din l-opportunità sabiex infaħħar il-kooperazzjoni eccellenti bejn il-Kummissjoni u l-Kunsil bla dubju li s-sigurtà fuq it-toro hija ta' priorità għall istituzzjonijiet Ewropej. Permezz ta' esforzi komuni transkonfinali nistgħu nkunu kapaċi niliminaw il-numru ta' eh, naqsu il-numru ta' vittmi maqtula sa' l-2020 dan ser iwassal għall infrastruttura aħjar, edukazzjoni aħjar, kif ukoll sistema ta' sigurta kemm fiħdan kif ukoll barra il-vettura. Dan ser iwassal għal aktar sigurta fuq it-toro. Importanti li din id-direttiva tiġi applikata fiħdan l-28 stat membru bl-inklużjoni tal-Renju Unit, l-Irlanda u Danimarka F'dan l-istadju 20 pajjiż trasponew il-dispożizzjonijiet fih dan il-liġi nazzjonali u jiena fiduċjuż li l-bqija tal-istati membri ser jagħmlu l-aħjar li jistgħu sabiex jaraw li jżommu konformi ma' data ta' skadenza għat trasposizzjoni dak li importanti u kol li xufira kolla jkunu fuq l-istess livell minkejja jekku miex ċittadini ta' l-istat membru ta' stess jew jew jedin eh, fi stat membru kulħadd irid iżomm konformi ma' dan ir-regolament kwistjoni ta' eh, li wieħed jixrob u jisuq insibuhom kullimkien u irridu naraw li jkun hemm il-protezzjoni tad data. jifxitna l-attenzjoni eh, fuq dan is-suġġett. Issa il-suġġett ta' sigurtà fuq it-toroħ jaffettwa lilna l-kol u għalhekk dan għandu bżonn attenzjoni kontinwa li xrajna żieda fil- persuni li tilfu ħajjithom minħabba reati ta' traffiku. Il-Kummissjoni qalet li sa' Novembru tal-2016 ser tkun zammet mal-obbligazzjoni tagħha u anki tressa rapport preliminari u bed biss aħna nkunu nistgħu naraw li l-leġiżlazzjoni Ewropea qiegħda taqdi dmira. Grazzi tassew issa nagħti il-kelma l-Onorevju Ertuga żewġ minuti. Grazzi tassew, Signora President, Kummissarju, Rapporter, jina naħseb li dan huwa pass fi direzzjoni it-tajba. Aħna għalek weġibna il- kwistjoni ġifri dawk li jamlu reati ta' traffiku barra l-pajis tagħhom għandhom jiġu notifikati dwar il-liġi li kunu kisru. Din ovvjament ma kienitx ħaġa faċli minħabba li għandna 28 stat membru, perja ma ninsewx li rridu nkomplu nimxu f'din id-direzzjoni. Jekk aħna nħarsu lejn il- l-istrateġija zero aħna rajna li ir-rati ta' incidenti waqaw f'dawn l-aħħar snin u fil-fatt din id-direttiva tista' taqdi dmir żgħir ħafna għal din l-istrateġija sħiħa li għandna. Iva għandna sitwazzjoni li meta wieħed jagħmel rejat f'pajjiż ieħor, ovvjament dan jinżel fid-direttiva, però mbagħad naraw x'jiġri wara li dan isseħħ. U dan ser jolqot liċ ċittadini tagħna. Bħalissa għadna ma wasalniex li persuna li tiġi mħarka tħallas il-multa tagħha. Issa rridu naraw fejn situazzjoni fej persuna tiġi mħarka ma tħallax il-multa tagħha. Naf li ser ikun hemm reviżjoni li ssir fl-2016, però nixtieq li dan l-aspett jiġi indirizzat u nixtieq li dan jiġi kopert ukoll mill-proposta leġislativa li jmiss minħata tal-Kummissjoni. Għaliex Emmek aħna ser naslu ta' din, ta' dan it-triq, irna rridu naraw li persuni li għamlu rejat jew eh, ġew imħarka rridu fl-ħar mill-ħar ħalsu l-multa. Pero kontenta fuq ix-xogħol li għamlu il-rapporters u ħerqana li konna proposta leġislattiva li tkopri din il-problema wkoll. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Van Dalen. Għal żewġ minuti. Sur President, Signor President, kull sena 25,000 ċittadin jisofru aċċident ta' traffiku. Jekk imbagħad eh, noddu ċittadini li ma tilfux ħajjithom imma spiċċaw diżabbli, mod permanenti minħabba l-inċidenti ta' traffiku f'dak il-kas ikollna ċifro li tista' tiġi paragonata ma' l-popolazzjoni ta', ta popolazzjoni tħar fl-Ewropa. Sa dawn nistaw innaqsuhom dawn iċ-ċifri billi kolna frastruttura aħjar, regoli aħjar u anki informazzjoni li tkun aktar mifruxa kif ukoll assistenza aħjar. Irridu nindirizzaw ir-reati ta' traffiku mod transkonfinali. Il-Kummissjoni introduċiet proċedimenti legali kontra l-Kunsil sabiex bek tipproteġi l-interessi tagħha stess. Ma naħsibx li dan huwa mod tajjeb kif wieħed jista' jindirizza kwistjoni urġenti soċjali, però nittama li bl-approvazzjoni tal-proposta aħna nkunu nistgħu naslu x'imkien u anki nipromovu il-ħarsin ta' traffiku u sigurtà nittamaw li nkun nistaw nindirizzaw ir-reati ta' traffiku fuq livell transkonfinali liktar dawk li għamlu ħsara, speċjalment il-veloċità eċċessiva, speċjalment meta wieħed ikun qed issuq taħt l-influenza ta' droga jew ta' xorb. Importanti li x-xufiera jkunu jafu x'inhi s-sitwazzjoni. Nittama wkoll li di mhux se tkun biss eh, klim firaħ, nittamaw li l-informazzjoni u tinata lil xufira kollha. Unek qed nitkellmu dwar l-infurzar dan aspett importanti ferm, però hija kwistjoni ta' informazzjoni tajba sabiex bekk kulħadd jirċivi l-messaġġ li kull xufir rid issuq b'mod bil-galbu. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lil Bilboa Bardi każewx minuti. Grazzi. Wara nofsinhar it-tajjeb, Kommissarju, l-Organizzazzjoni tas-Saħħa Dinjija tajti li l-inċidenti ta' traffiku ma' seba' kawża ta' mortalità fid-dinja u li se jkunu l-ħames fl-2030 jekk aħna ma nisħqux fuq il-miżuri li irnexxew sissa Eh, biex innaqsu dawn l-inċidenti kampanji biex nwaqfu l-eċess ta' veloċità, nħedġu n-nis jibsu ċinturin tal-sikurezza jew jibsu elmu li ma jisiqux taħt l-influenza ta' xorb jew id-droga jew li rispettaw anki traffic lights innaqsu il numri ta' inċidenti Id-direttiva li qed niddiskutu llum trid issaħħaħ il-kooperazzjoni l-iskambju ta' data bejn l-istati membri sabiex inkunu nistgħu nsaħħu sigurtà fuq it-toroq il-kambju tal bażi legali tfisser li Danimarka, Renju Unitu l-Irlanda jkun wkoll li japplikaw din id-direttiva. Il-għan huwa li jkun hemm skambju bejn l-awtoritajiet kompetenti fil-kontroll tal-traffiku tad-data fuq ehm, il-reġistrazzjoni tal-vetturi kollha mal-Ewropa u li da kollu li wet u rejati irridu jiġu kastigati rispettivament minn fejn ikunu kisru il-regoli tas sigurtà Inkompli najt ukoll illi nispera li tkompli kooperazzjoni fiħdan l-Istati membri fejn dak li huma kompetenti eh, f'dan fejn il-kompetenzi huma deċentralizzati. Aħna irridu naqsu b'mod omogenju il il-pisijiet li tista' toħloq din il-direttiva. Fl-Ewropa hemm l-inqas numru ta' inċidenti ta' traffiku fit-toroq. Irridu nigarantixxu wkoll il-kontrolli tal- rejati l-iktar eh, perikolużi sir l-istess fuq l-Unjoni Ewropea kollha u l-pajjiżi li l-iktar għandhom inċidenti jieħdu miżuri fuq infrastrutturi eh, u fatturi oħrajn li huma essenzjali sabiex nevitaw il-mewt ta' 55 persuna minn kull miljun Ewropew ta' kull sena u issa fl-2017 nistennew li l-Kommissjoni toħroġ fi proposta ġdida ibbażata fuq bażi legali ġdida. One minute and a half. Signora Killen għal minuta u nofs. Grazzi President, kollegi. Zona eh, ta' trasport uniformi unika ġewwa l-Unjoni Ewropea teħtieġ regoli uniformi. Għaldaqstant irid ikun hemm set ta' regoli komuni li jgarantixxu li l-regoli ġu applikati bl-istess mod minn kulħadd kun hemm ukoll um, regola li tajt li min jagħmel reat, min, min jikser ir-regola uh, jiġi uh, jiġi kastigat bl-istess mod u, u, u minn fejn hu u għamlu fejn għamlu il- dan ir-reat irrid ikun hemm ehm, diskussjonijiet maġla minn naħa tal-Kunsill u nisperaw li ehm, dan jiġi adottat malajr biex bekk eh, ikun hemm iktar ċarezza legali u kultura uniformi ta' trasport. Din id-direttiva tkopri ehm, problemi li li iktar li iktar jikkawżaw mwiet fl-Ewropa um, per eżempju l-influenza ta' drogi u l-alkohol waqt li tkun qed issu uh, li ma tilbis ċenturin ta' sikurtà eċetera. Nistgħu nevitaw 350 jew 400 fatalità f'sena jek namlu dan eh, l-użu tal-mobiles per eżempju u kol huwa ta' problema din eh, tiġi konsiderata u kol dan huwa sforz konġunt u aħna irridu il-kol naħdmu għal dan il-an. Surrejk kaut għal-minuta. Grazzi ħafna, l-ewnet nishtiq. Nirringrazzja l-rapporter għax xogħol u nista' nassigurakom li permezz ta' ehm, dan il-vot, il-votazzjoni, ser nikkonkludu kapitlu għaw min jgħid li dan huwa modell ta' kooperazzjoni min ċert jekk dan huwiex jew le. Eh, għattajna ħafna ħin niddiskutu l-bazi legali u naħseb li għata ħasra li l-Kunsil għatta ħafna ħin niddiskuti fuq il-bazi legali. Pero ninsabu fi stadju fejn nista' nagħmlu pass il qoddim Jina gratu ukoll li aħna għandna xi dispożizzjonijiet ta' protezzjoni ta' data fid-direttiva. Issa din hija kwistjoni ta' nfurzar għandna tmien pajjiżi oħrajn li għadhom iridu jimplementaw u importanti wkoll li naraw kif eh, ser nagħmlu dwar l-infurzar irridu nieħdu l-pass li jmiss. Aħna mixin, mixin il-qoddim, il-sigurta eh, fit-toro titjib fl-Europa, eh, pero għadna mux situazzjoni tajba, pero qed nimxu fid-direzzjoni tajba. Naddu issa għal sur Lundgren għal minuta u nofs. Grazzi, President Naħseb li ir-regoli għandhom ikunu ċari għaliex eh, mhux qed jaħdmu tajjeb fit-toroq tagħna. Jiena rajt kif eh, ċertu pajjiżi jażbu ċertu nies jażbu li jistgħu jeħilsu minn kwalunkwe multa li tingħatalhom jidher li m'hemm l-ebda sistema li twassal għall infurzar tal-liġi. Naħseb li għandu jsir xi ħaġa. Hemm ħafna aspetti fir-rapport li huma tajbin ħafna. Naħseb li huwa importanti li jkun hemm kontrolli għal sewwieqa. Checks ta' traffiku huma importanti m'għandhom ikunu uh, proporzjonati. Irridu nappoġġaw ukoll il- xogħol ibes li jagħmlu il-pulizija biex jagħmlu iċ-checks fit-toroq il-multi ikunu jiddu jitħalsu immedjatament għaliex inkella ser ikun hemm min jiżgiċċa. Għandu jkun hemm uh, credit cards li bijom il-sewwieqa iħalsu l-multi. Naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna il-licenzji tal-karozza folot u koll huma problema jider li l-lum tista tixtri fuq l-internet il-licenzja tas sewqan u għal daqstan irridu iktar soluzzjonijiet biex um, fil-rigward ta' din il-proposta, pero sejrin fil-direzzjoni tajba. Grazzi, President, kollegi bħal serb tal-baħar rġajna għedin b'din il-dan il-dokument u d-dimna. Jekk aħna nemnu dan it-test repressjoni kontra sewi għaw l-uniku mezz kif wieħed jiġilet kontra violenza fuq it-toro għaliex per eżempju maħsibniex li nikkonsultaw l-assoċjazzjonijiet ta' difiża ta' sewwieqa u bħalma minna l-organizzazzjonijiet l-oħrajn dwar il-manutenzjoni tal-netwerk ta' toro nistgħu ngħidu ħafna affarijiet imma qatmu l-moment xieraq li wieħed jiddiskutih dan dawn jiswijaw ħafna flus fil-waqt li radars eh, jidaħlu ħafna ħafna flus ħafna nis jużaw il, li jużaw il-vetturi misruqa biex jagħmlu reati tagħhom fuq dan ma ngħidu xejn. Umbat xar li għadda dak l-inċident li sar permezz ta' karozzi misruqa kien hemm żewġ persuni ċeċeni li wet dan ir-rejat la kellhom dokumenti laqas karta tal-identità. Taħsbu li da dokument se jgħinna niġġieldu kontra l-prattika ta' gofas u traffiku ta' drogi anki transkonfinali, ovvjament li le. Dak li aħna qegħdin nitolbu ftit ta' flessibilità għas-sewwieqa ordinarji u tolleranza zero għal dawk li huma kriminali fuq it-toroq. Mr. Van de Kamp. Sir Van de Kamp għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. U dan l-istadju jien ukoll nixtieq nirringrazzja l rapporter mill-SND. Sigurtà fit-toroq fl-Ewropa hija kwistjoni kbira. Sur Van Dalen għadu kemm għali 25,000 persuna jinqatlu fit-toroq Eh, ġewwa l-Ewropa kull sena u din hija ċifra kbira jridu nagħmlu ħilitna biex innaqsu dan imkien jista' jkun malajr. Aħna fil-grupp tagħna naħsbu li eh, hija eh, ħaġa tajba li nkunu nistgħu nagħlqu dan id-dossier illum b'vot ċar favur Ovvjament għal darboħra meta nitkellmu dwar traffiku transkonfinali uh, u ksur ta' liġi mm, jider li n-nies jeħilsu minn min dawn it-tip ta' offiżi li għamlu f'pajjiżi oħrajn, fit-toroq ta' pajjiżi oħrajn, però m'għandux ikun hekk, is-sigurtà għandha tingħata iktar importanza. Aħna għedna biżejjed dwar proċedura li ġa eh, kella ħafna mm, li ħadet wis eh, biex tiġi fanilizzata bejn l-istituzzjonijiet qed nitkellmu dwar l-iktar eh, fizi gravi fit-toroq, però ngħidu dwar l-oħrajn bħal pereżempju l-Olanda, l-Belġu u l-Ġermanja jagħmlu skambju ta' data ħafna iktar minn oħrajn dwar dan it-tip ta' ksur ta' liġi hemm il-kwistjoni tal-implementazzjoni l-ewwel net u mbagħad niġu għall-infurzar kif ġa għal kollega. Aħna għandna s-sistemi tal-kompjuter li qegħdin jaħdmu kif suppost. Aħna kellna ħafna każijiet ta' żballi minħabba l sistemi tal-kompjuter u għatajjeb li l-Reninijiet, l-Irlanda u Danimarka issa qegħdin jipparteċipaw fuq bażi legali. Grazzi. Naddu għas-Sinjura Anderson għal żewġ minuti. Nilqa' din il-miżura u nkoll l-appoġġ li tat il-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni. Però ma nagħmlu żball din hija miżura ta' sigurtà fit torra din hija dwar governanza tajba u mhijiex dwar regolamentazzjoni b'ħafna pis u mhux ġusta dawn huma ksur ta' liġi kollha serji ħafna mod partikolari il-veloċità Dan huwa fattur eh, eh, importanti ħafna meta niġu għal eh, incidenti fatali fit-toroq tal-Ewropa għal tastant din hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa biex inkunu nistgħu eh, insibu soluzzjoni ġewwa pajjiżi naf li din ma kienx milquha b'mod eh, universali u f'ħafna każijiet għalulna biex noqogħdu il-bot minn din il-kwistjoni. Jien qed nitlob lill-gvern illum biex jibda l-opinjoni u jipprova jimplementa dan ħafna iktar minn kif qalu li ser jagħmlu ħafna iktar malajr hemm ċertu ċifri estremi ta' kif dan kollu ħadem u allura Fir-Ring Road f'Ring Road dewa Londra, in-nies jirdupjaw il-veloċità tagħhom meta jsuqu vetturi barranin. Meta tara ċifri fi Franza 500,000 eh, persuna f'karozzi reġistrati fir-Renju Unit jeħilsu minn min dawn il-multi eh, tas-sewqan kull sena. Dan juri li rridu nagħmlu ħafna iktar fir-rigward tas-sigurtà tat-toroq mod ġenerali biex bekk nilħu l-anijiet tagħna li rridu nilħu sal-2020 mod partikolari rridu nassiguraw li l-kundizzjonalità eh, fir-rigward tal-sigurtà ta' toroq jkollha x'taqsam ukoll ma' proġetti ta' infrastruttura bħal linji gwida. Eh, kunem hemm iktar proġetti u rridu nagħtu priorità partikolari fuq fir-rigward ta' sigurtà fit-toroq. Grazzi. Għandek blue card, Sur Lopez, ja, Signora Anderson. Taċċetta l-blue card? Jekk joġbok, Sur Roper. Grazzi President ebda dubju l-iskambju tal-informazzjoni sertejna innaqsu dan dawn il-ksur ta' regoli, però nixtieq nkun naf jekk ir-rekwiżit vinkolanti li issu fuq ix-xeluk jew fuq il-lemin dan ma jagħmilx ħsara Eh, l-infrastruttura ta' ta' triq għaliex l-infrastruttura tkun magħmula għal ċertu tip ta' vettura u mhux tip ieħor. Signora Anderson. Din hija mistoqsija li għandha tiġi analizzata fid-dettall ġewwa pajjiżi u anke f'oħrajn biex nassikuraw li teknikament meta l-infrastruttura u l-miżuri ta' toroq jidaħlu fis-seħ dawn il-kwistjonijiet dwar is-sewqan fuq ix-xelluk jew il-lemin jittieħdu konsiderazzjoni. Mod partikolari is-sewwieqa jkunu jafu Ah, meta jkun qed jaqsmu l-frontieri biex jifmu aħjar l-istess japplika r-Renju Unit kif ukoll fuq il-kontinent. Eh, dan huwa punt interessanti ħafna u din hija xi ħaġa li dawk kollha involuti fix-xogħol eh, fis-sigurtà tat-toroq u kwistjonijiet tat-trasport huma konxi minnu. Next speaker is uh, Mr. Zlotowski. Li, li, mis, s-sanat il-kelma l-onorevoli Zlotowski għal-minuta u nofs. Grazzi tassew, Sur President, Signori. Il-libertà ta' moviment fl-Unjoni Ewropea waħda mill-aktar kisbit importanti fil-integrazzjoni Ewropea. Huwa privileġġ għal ċittadini tagħna li jistgħu jivvjaġġaw f'pajjiżi oħra ġifri mod transkonfinali, però rrid ikun hemm ukoll responsabilità meta jkun hemm reatt fuq it-triq. Din id-direttiva tippermetti biex Bekk ninfurzaw id-deċiżjonijiet f'kull stat membri u għandna mezzi tekniċi biex nidentifikaw il-vetturi li m'għandhomx jiġu użati bħala skuża biex jifittxu eh, ċertu ċittadini ta' ċerti stati membri. Aħna fl-istat membri tiegħi għandna wieħed mill-aktar livelli għoljin ta' inċidenti ta' traffiku. U fil-Polonja nista' ngħidlek li dawn kaj waslu għal-mewt. Għalek kontenti li għedin naraw daw il-minużiri fit 3% ta' dawn l-inċidenti ta' traffiku jisiru minn xufira barranin. Bosta minnom huma pajjiż huma ċittadini minn stati membri oħra. Issa jkun hemm jekk ikun hemm inċident fatali f'dak il-każ jiena naħseb li għandna natu għal valur tiegħu nqisu li naraw li tali inċidenti jiġu eliminati, għom. Issa r-Renju Unit beħsiba tisieħeb din is-sistema u din hija xaġa tajba li jidher li kulħadd huwa konvint li din is-sistema hija tajba u li kulħadd jkun kopert minn din ir-regolament. Aħna rridu naraw li jkun hemm trasposizzjoni adegwata fis-stati membri kollha. Jiena kuntent ħafna dwar regoli l-ġodda u biex nagħlaq nixtieq inżid ngħid li din għandha tiġi estiza anke għal pajjiżi ġara tagħna. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, kollegi. Jiena nishti eh, nilqa xol ta' signora Jala Senda li se twassal għal adozzjoni ta' malar mill-parlament Dan it-test huwa progress importanti għall-Ewropa se jkompli saħaħ il-livell ġenerali ta' sigurezza fuq it-torroq fi Franza 21 ta' eh, l-eċċess ta' veloċità jew inkella dwar homor li jinqabżu huma mwettqa dawn ir-reati minn persuni li jiġu minn barra territorju tagħna u jiżgiċċaw għallek, bżonn li jina ta' trattament indaqs għal daw kolla illi wet u rejati mnizlin fil-direttiva residenti u le Din id-direttiva għanna pass il qoddim lejn eh, kodiċi ta' kondotta tajba fuq it torroq tal-Ewropa. Jien għandi xi mistoqsijiet fuq dan it-test. Xiġri pereżempju eh, f'sitwazzjoni meta xi ħadd jirrifjuta li ħallas il-multa. Kemm se jkun effettivi sanzjonijiet il-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-istati membri irrid ikollha rwol iktar importanti f'dan ir-rigward, Sinjura Eh, kommissjoni meta aħna qegħdin nistennew il revizjoni ta' dan it-test fil-2017 sabiex ikonna eh, iktar effiċenza ta' dan l-istanzjonijiet. Thank you, Chair. Grazie. Din il-leġislazzjoni hija eżempju ta' realtajiet difettużi tal-Unjoni Ewropea billi toħloq leġislazzjoni doppja għal xaħġa li ma taħdimx. Snin wara l-implementazzjoni ta' direttiva prom il-biċċa kbira tal-istati membri xorta ma jistawx eh, jagħmlu skambju ta' data eh, meħtieġa biex ikollhom informazzjoni eh, skambju transkonfinali ta' informazzjoni il-Polizija tal-Renju Unit għandhom bżonn il-lodda biex jitraċċaw u jinforzaw il ġijiet fuq is-sewwieqa. Imma aħna għandna wkoll il-bżonn illi nżommu dejta tal-reġistrazzjoni tal-karozza meta tidħol. Responsabilta tagħna mhux tal-Unjoni Ewropea għalmenu hekk meta xi ħadd joħroġ mir-Renju Unit jista' jitwaqqaf mill-kontrolli fuq il-frontiera u jiġi trattat kif imiss in-nefqa biex ikun hemm standardizzazzjoni ta' teknoloġiji transkonfinali biex implementaw din il-leġislazzjoni hija essaġerata il-diffikultajiet lingwistiċi li jippermettu li l-istati membri eh, jikkomunikaw bejnietom l huma prattiċi u laqas sikuri ġifieri dana joħloq iktar problemi mill-soluzzjonijiet Robert Godwell, il-Ministru tal-Renju Unit qal il-iskambju ta' informazzjoni u l-iskambju kol ta' penalty points mhumiex xirqa u forsi l mp tal-partit tijaw jaqblu li den il-kwistjoni aħjar tkun kompetenza tal-istati membri. Mux bħal xieħut mill-deputati tal-Renju Unit li jibatu messaġġi imħalta. Signora Makati, għandek blue card? Signora Seymour taċċetta? Il-blue card? Iva. Onorevoli, l-argumenti tijak jamlu sens imma kieku li l-pajis tijak mandux ġurisdizzjoni fl-Irlanda li fil fih madwar 500 triq reġjonali u lokali fejn ikun import impossibbli li wieħed jagħmel xi kontrolli tal-frontieri hemmhekk għalhekk inti taċċetta li hemm bżonn ta' xi tip ta' sistema li tippermetti li sewwieqa li jidħlu f'dawn il-ġurisdizzjonijiet biex jirrispettaw u jsegwu responsabbiltajiet tagħhom. Sinjura Sejmu, hekk jogħġbok. Iva, għandu jkun hemm sistema imma għandha tkun sistema li niddeċidu fuqha aħna mhux tiddeċidi fuqha l-Unjoni Ewropea. Surmeja minuta u nofs. Iva, grazzi ħafna. Is-sikurezza fuq it-toro hija xi ħaġa li tħassibna l-koll dana joħroġ ċar minn dak kollu li hija tingħata hawnhekk hija xi ħaġa illi ma tarafx eh, partiti politiċi differenti Aħna fl-Awstrija mill-quta b'mod partikolari minn dan għaliex hemm ħafna traffiku mill-vant mil tal-ponent li għaddim il-pajjiż tagħna. Mekkaniżmi ta transkonfinali kieku kunu kontenti bihom ikolli ngħid li fl-Awstrija minn 4 miljun persuna illi maqbuda fuq il-kamera stana 2.4 miljoni umma barranin se jkun diffiċli illi aħna nimplementaw u napplikaw din il-leġizlazzjoni. Il-koll nafu li hemm ħafna stati membri illi għadhom ma implementawx l-aħħar direttiva bħal Greċja per eżempju. U issa nistaqsi l-istati membri kollha għandhom irrieda li implementaw din id-direttiva b'mod effiċjenti. Din hija kwistjoni li semmewa bosta kellima Madana kollu ir-regoli għandhom japplikaw għal kolħati ġifiri l-istati membri il-kol kemmumma irridu implementaw din id-direttiva. Għalix jekk le, sensibu ruħna f-situazzjoni fejn iċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi li implementaw id-direttiva se jħalsu l-iktar multi. Äh, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommissarju, Sinjuri, dan ir-rapport huwa importanti biex itejjeb is sigurta fit-toroq li aħna nappoġġaw sħiħ maġġoranza wiesa. ħafna nies għadhom qed jitilfu ħajjithom fit-toroq, ħafna nies jispiċċaw midruba fit-toroq. Dawk li huma responsabbli għall inċidenti fatali fit-toroq għandhom ovvjament jiġu mfittxa xorb taħt sewqan taħt influenza ta' l alkohol u ta' droga ja daw eh, ma' fatturi essenzjali rridu nassikuraw li dawn ir-reati ovvjament eh, persuni li wet u għam fiċċija u ma' minn umma ġej minn fejn ġejjin daw ix-xufira rridu jinstabu anki minn fejn tinsab ir-reġistra tal-vettura tagħhom dawn ir-reati serji ma jistgħux jiġu injorati fis-suq waħdieni hemm livello ta' protezzjoni ta' data inkluża hawnhekk u din tippermetti biex ikun hemm aċċess reċiproku għal reġistrazzjoni tal-karozza, kondizzjoni bil-qoddim sabiex bekk insibu eh, jew insolvu reat eh, Edha jem dan regolamenti deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' Mejju tal-2014 Eh, madix problema, madix eccezzjoni għall-Irlanda, l-Renju Unitu, Danimarka. Ma jistawx jieċħedu mill-li jfittxu dawn it-tip ta' reati. Ovvjament il-sigurta ta' toroq ma teqafx mal-frontiera nazzjonali u għalhekk dan huwa il sigurta fuq it-toroq huwa dritt fundamentali. Sissa għadna ma wasalniex għal tolleranza zero għalhekk rridu nkomplu naħdmu bisħiħ. Grazzi tassew sanat il-kelma il-Sinjura De Monte għal-minuta u nofs. Grazie ta' sessu, signor Presidente, il-proposta li qed zaminaw, qed kompli mid-direttiva 82 tal-2011 li ġiet annollata mill-Qorti tal-Ġustizzija tal-Unjoni Ewropea għax ġiet adottata fuq livell l-bażi legali żbaljata. Però issa għandna pass il qudiem għall-integrazzjoni Ewropea li ta' mill aktar faċli biex jinsegwu reati transkonfinali u jħarsu sigurtà tat-toroq bħal pereżempju l-aċċess il-veloċità eċċessa jew inkella li sewqan taħt l-influenza tal-alkohol. Din tiggarantixxi li r-rejati ta' traffiku ma jibqawx ma jitresqux qdim il-qorti u kull ċittadin kollu jarfa l-istess responsabilta' aħna dawn nistgħu nisbuhom jekk ir-regoli jiġu rispettati minn kulħadd. U fil-fatt għandna għanna il-proposta fejn ċittadin jekk jiġi mħarrek ikun fejn ikun irid jinħallas irid jiġi notifikat. Irridu kol nirriflettu naraw li kull stat membru jkollu bosta turisti li jżuru pajizom u għalek il- normali li wieħed jagħmel skambju ta' informazzjoni din tħares aħjar is ta' fit-toroq però anki drittijiet tal-konsumaturi. Għalhekk għaddiet dak dik l-epoka fejn eh, dak li jagħmel ħsar ma jiġix kastigat eh, minħabba il-kwistjonijiet marbuta mal- il-protezzjoni eh, ta' data, għalek tajjeb li najdu li tajjeb li kunem revizjoni u kol ta' direttiva sabiex ninkludu u kol eh, kunem bazi legali tajba u li dan u aspet sostanzjali li anki narfu li l-ċittadini tana dwar is sigurta fit-toro u anki l-ħarsin tal-persuna. Grazzi tassew l-Onorevoli Majsna għal-minuta. Grazzi tassew. Sissa kien possibbli li wieħed issuq f'pajjiż ieħor fuq btala, jagħmel e, reat ta' traffiku u jkompli mixi għal rasu għal triqtu, pero dan qed jipperikola l-ħaddieħor perikolu sferma m'għandux jitħallas. Aħna bekk assigurajna sigurtà aħjar fit-toro Ewropej billi armonizzajna l-istandards tal-vetturi u dan jagħmel sens, jagħmel sens li aħna infittxu lil dawn il-persuni li jagħmlu reati ta' traffiku. Għanna id-data u rridu nizaw b'mod responsabbli. Għanna rridu il-mobilità eh, fl-Europa, lex dan huwa prinċipju fundamentali, per dawk li gawdu mill-mobilità ovvjament rridu jħarsu ir-regoli, u għalhekk tkun idea tajba ħafna li niżlu dan fuq l-aġenda mill-ġdid. Sabiex bekk napplikaw b'mod legali, b'mod responsabbli. Dan għandu japplika fil-pajjiżi kollha li jixtiequ l-libertà l mobilta però ma rridix noqogħdu nitħassru lil dawk li jagħmlu reati ta' traffiku, rridu aktar ta' fuq it-toroq Jiena lesta li nappoġġa l-istati, eh, nappoġġa l-Kummissjoni u l-istati membri ximplementaw eh, din ir-regolament. Grazzi, grazie Signora President. Eh, Nikola Bualo, Bualo kien jgħid Iva, meta nitkellmu dwar tnaqis ta' reati fuq it-toro għaliex inkella wieħed jista' jgħid bl-Ingliż drink water jew inkella bil-Ġermaniż drink and see vas bl-Ispanjol bebe agwa il-Qorti ċażustizja Ewropea li edha terġa' eh, tajt illi din id-direttiva ġiet adottata fuq bażi legali żbaljata. Issa jekk aħna rridu fil-fatt niġġieldu kontra ir-reati l-iktar gravi, aħna naqblu nappoġġaw imma qed nara li fost dawn ir-reati qed insemmu l-fatt li ma jkunx intlibes iċ-ċinturin ta' sikurezza li iva jista' eh, jeddet il jew jipperikola s-sigurtà tas-sewwieq imma mhux jeddet il-sikurezza ta' ħajja ta' ħaddieħor ieħor hemm ukoll mbagħad reati li huma serji illi mhumiex msemmijin f'din id-direttiva. Mbagħad hemm pereżempju erba' snin ilu illi fil-Lussemburgu firmatarju tal-trattat ta' eh, Prum għadna kif issa daħanna dan il-trattat fil- fil-leġislazzjoni tagħna u anki jekk eh, il-frodi li wetqu il-frodi li wet u um, il-ħaddima tal-banek, etc. u ma ferm akbar mill-multi li rridu jħalsu. Allur issa rridu namlu tajja pal dak minn dawn ir-rejati fuq it-triq. Jekk aħna rridu nsaħħu s-sikurezza ta' epwis imma li nikastigaw is-sewwieqa le. Thank you, Madam President. I think... Grazie, President. Jena naħseb li importanti ħafna li għanna namlu bazi legali u nassikuraw li ma jkunem lebda gap għal dawk li għet jamlu uh, iksru liġi każijiet ta' traffiku f'ġurisdizzjoni oħra ma jqarbux. Għal ħafna żmien ma kienu qed jiġu kastigati waqt li qed isuqu fit-toroq tagħna, issa dan għandu jinbidel u jiena nilqa' dan din id-direttiva wara kollox hija dwar is-sigurtà u jiena nilqa' l-appoġġ li rċivejna minn għand partiti differenti jiena fisem il-Komitat ta' Trasport eh, nifraħ li Sinjura Sender u s s sirbaħt fuq ix-xogħol għax-xogħol li għamlu. Fir-rigward ta' dawn il-proposti l-ġodda hekk se għedin n salvaw madwar 350 400 ehm, mwiet eh, fit ta' tagħna kull sena. Ħadd ma jista' joqgħod jirgumentra kontra dawn din l-istatistika dawn eh, il-ħajjet ser jiġu salvati għal daqstant. Eh, apparti mill- mill-korriment gravi li qegħdin naraw fit-toroq tagħna. Bekk naslu uh, għal dan lan komuni tagħna li nsalvaw il-ħajjiet fit-toroq tagħna. Uh, eh, ma jistax ikonna eh, liġi għal dawk eh, għas-sewieqa domestiċi u dawk barani li jazlu li jiksru il-liġijiet. ma tkellimniex dwar il-sigurtà dwar il-ċinturin ta' sigurtà dan huwa tant importanti rridu nassiguraw li eh, it-tfal ukoll ikunu sikuri. Hija waħda mill-prijoritajiet kummissjarju li tnaqsu l-imwiet eh, fit-toroq tagħna. Eh, Fil-1990 kien hemm 76,000 u s-sena l-oħra 26,000 imwiet nilqa ħafna ix-xogħol eh, tiegħek Kummissarju u nixtieq kull suċċess għal ħames snin li ġejjin. Grazzi. Thank you. Uh, Madam Lukashevska for one minute and a half. Signora Kashevska għal minuta u nofs. Le, niskuża ruħi tajt il-President is sinjura Senalova. Grazzi ħafna, Signora President. Signora Kommissarju, Signori Lewenet. Jena nishtiq nirringrazzja l-Signora Ayala Senda mux biss għal xol li għamlet eh, tant heffa imma u xogħol eċċellenti wkoll fuq din id-direttiva li hija tant importanti mill-perspettiva ta' sikurezza ta' toroq imma anki għal bosta snin ta' xogħol għall inforzar aħjar ta' leġislazzjoni fuq it-toroq Ewropej il-deċiżjoni tal-qorti se tkompli s-saħħa s-sikurezza fit-toro dan huwa wieħed mill-mezzi ta' kif aħna nistgħu nilħu il-għan tagħna li innaqsu l-imwiet 50% mill fuq it-torro sal-2020. l-elfin Importanti li din id-direttiva tifoka fuq ir-rejati l-iktar serji bħal veloċità eċċessiva, sewqan taħt l-influenza tax xorb, il-karreġata ħażina li tintuża, użu abbużiv tal- mobiles jew inkella meta jinqabbes id-daw l-aħmar ta' traffiku jew inkella dawk li jirgbu l-mutur mingħajr elmu. Aħna rridu wkoll naslu li jkun hemm trattament indaqsa sewwieqa kollha fl-istati membra tal-Unjoni Ewropea kollha sewwieqa responsabbli li jkunu mħar saħjar kontra dawk li iħossu eh, eh, l-impunità tagħhom meta jwet u rejati barra minn pajjiżhom. Grazzi ħafna ta' din il-biċċa xogħol. Grazzi ħafna l-impunità tal-sewiqa barranin hija problema li aħnajna niddiskutuha fuq livell internazzjonali il-gvernijiet, il-medja u anke ċittadini ta', ta spess jitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Meta wieħed jara situazzjoni attwali l-istatistika tal-Kummissjoni Ewropea tar-rejati eh, li jseħħu fuq it-toroq tal-Ewropa juru li mijiet jekk mhux eluf ta' barranin illi wet u rejati u il-perċentwali ta' dawn il-persuni huwa ola minn dak ta' eh, persuni jew sewwieqa tal-pajjiż innifsu eluf ta' persuni tilfu ħajjithom ta' kull sena fit-toroq tagħna u għal daqstan taħna għanna nqisu il-fat illi anki il-leġislazzjoni il leġislazzjoni Eh, ma tistax tkun effiċjenti jekk is-sewwieqa jħossu illi jistgħu jagħmlu li jridu u mingħajr ma jiġu kastigati. Emminu kapaċi illi jikser ħafna eh, regoli f'ġurnata waħda f'istat membru partikolari għaliex jistgħu jkunu jafu li mhux se jġrilhom xejn għalhekk jiena nilqa din id-direttiva dan l-iskambju ta' informazzjoni transkonfinali naħseb li l-proċeduri issa se jitħaffu l-iskambju ta' informazzjoni se jissaħħaħ eh, l-impunità se tonqos u s-sewwieqa kollha se jiġu ittrattati b'mod indaqs minn ma titqis in-nazzjonalità tagħhom. Hvala gospođo povjerenice svakako želim se i ja pridružiti ovoj raspravi i elim podrati jena u koll nishtiq najt tija jena napoġġa din id-direttiva u nixtieq nirringrazzja lir rapporteur Min banda, aħna rridu li kunem iktar impiegi iktar sviluppi demografiċi fl-istess ħin qed naraw 20.000 persuna li qed jitilfu ħajjithom fit-toroq tal-Ewropa ta' kull sena, ħaġa inaċċettabbli. Għalhekk in-nies li wettqu dawn ir-reati fuq it-toroq ma jistgħux jeħelsuha ħafif. Għalhekk din id-direttiva waslet fil-moment eh, tajjeb għal semplifikazzjoni tal-leġislazzjoni u jiena kontenta illi il-Renju Unit, l-Irlanda u Danimarka issa naqdu maħna sa sena 2020 b'dan il-mod se nkunu nistgħu niżguraw illi ikun hemm 50% inqas nis li jitilfu ħajjithom fit-toro din hija żgur li hija xi ħaġa li kulħadd jista' jappoġġa il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet miexja ħarir sfortunatament ma nistax najdu l-istess bejn għal kooperazzjoni bejn l-istati membri. Dan rridu naraw minn spiritu ta' viżjoni Ewropea iktar sanzjonijiet ma mhux bizzejiet għandna bżonn ta' iktar aħjar, toroq aħjar, infrastruttura aħjar, karozzi aħjar sabiex eh, dawn kollu flimkien jista' wasal sitwazzjoni fejn is-sikurezza fit-toroq titjiepu u tissaħħaħ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 ksur ta' regoli ta' traffiku mod transkonfinali u ma' xaġa serja ħafna nabżon tal-kooperazzjoni tal-pulizija ma' ħafna iktar minn hekk. Naħseb li din għandha tkun priorità għall Parlament Ewropew. Dan din l-abbozz eh, għandu jwassalna biex nieħdu pass il-qoddim biex innaqsu n-numru ta' inċidenti um, eh, tal-2020 Din hija xi ħaġa li aħna rridu nippruvaw niksbu u għandna nindunaw li dinja eh, importanti għaċ ċittadini Ewropej li batuna hawnhekk irridu niftakru wkoll li l-infrastruttura għandha titjieb l-Unjoni Ewropea nid fuq il-prinċipju tal-moviment eh, tal-libertà tal-moviment u għal daqstant mm, parti li eh, nkunu nistgħu morru minn posta li ħorrit konna ehm, komunikazzjoni tajba fir rigward ta' dawn ir-reati ta' traffiku. Din hija kwistjoni importanti ħafna li xija marbuta mal-protezzjoni tal-ħajja tal-bniedem għalhekk hemm bżonn li konna bażi legali ġdida għal din id-direttiva fir rigward tal-iskambju ta' informazzjoni għal dak kollu li għandu x'jaqsam mas-sikurezza fit-toroq anki fil-rigward tal-inċidenti u uh, ksur tal-regoli tal-kodiċi tal-triq il-numru ta' persuni illi wet u rejati li uh, saru fil-Istati Membritana kienu ola dawk illi saru minn nies barranin milli minn sewi residenti. Uh, dana minħabba li l-autoritajiet lokali ma jkunux jafu l-indirizz ta' sewi u għalek rridu jittieħdu miżuri bħal pereżempju d-direttiva li qed nażaminaw sabiex eh, nkunu nistgħu nissanzjonaw il-nuqqas ta' responsabilità tas sewwieqa sabiex ma nkomplux eh, nibku vittmi minħabba inċidenti fit-toroq. Želim naravno odmah na početku, poštovana povjerenice, eh, izraziti moju podru. L-ewwel net nixtieq nesprimi l appoġġa tiegħu nirringrazzja ir-rapporteur dak illi il-kollegi ma saħqux fuq u li jiena nixtieq ngħid hija l-kwistjoni ta' relazzjonijiet li għanna mal-pajjiżi kandidati u mal-Iżvizzera. Jiena naf li hawnhekk qed nitkellmu dwar 28 pajjiż Ewropew u dan huwa importanti ma rrid nisħaq ukoll huwa importanti ferm li nibdew diskussjonijiet mal-Iżvizzera mas-Serbja, Bosnia Herzegovina għaliex dawn huma wkoll pajjiżi ta' transitu fissern eh, ħadu li ritratt meta kont qed nieħu eh, meta kont qed insuq f'disgħin kilometru fis-sija flok 80 u qatt marċevejt eh, multa jew ċitazzjoni m'iniex kburi imma dawn huma stati ta' transitu għal Bulgarija Rumanija u jridu jkunu inklużi ta' kollu qed nagħmlu hawnhekk. Viegas. Sur Viegas. Eh, essa diskussjoni decorre de uma confusão sobre a base jurídica. Naħseb li hawnhekk kwistjoni dwar uh, il-bażi legali. Naħseb li huwa importanti li aħna eh, irranġajna din is-sitwazzjoni. Huwa tajjeb li qed ninkludu reati differenti hawnhekk biex ikun hemm ħjar aħjar fil fir-rigward ta' protezzjoni tad-dejta irridu nwafqu din il-ħaġa li mm, eh, eh, ta' impunità li mhux qed jiġi kastigati ċertu reati. Però irridu wkoll nikkonsidraw affarijiet oħrajn bħal pereżempju eh, investimenti u infrastruttura ġdida. Qed naraw kumpaniji privati pubbliċi li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-infrastruttura fl-Ewropa, qegħdin naraw Eh, toro li għedin jirġu rranġati u għed jitfaw traffiku fuq toro iktar eh, li huma inqas iktar baxxi fl-standards tagħhom. Grazzi. Komissarju, nilqak nilqalilek u t-tim tiegħek fil-Parlament. Mm, jiena ninaqat ma l-kollegi tiegħi li jappoġġaw l isforzi tal kummissjoni biex eh, nassiguraw li jkun hemm sigurtà aħjar fil-mobilità. Naħseb li din id-direttiva hija pass fil direzzjoni tajba imiktar mobilità ma tfisser xejn sakemm ma jkunx hemm ukoll is-sigurtà. Alla saħt irridu nagħmlu mekkaniżmi li ser jissiguraw iktar sigurtà. dan huwa ġa pass importanti l-qoddim u hawnhekk nixtieq nappoġġa lil dawk kollha li jgħidu li għandna nittrattaw id-dejta u l-informazzjoni b'mod sikur. Jiena nixtieq nżid xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna biex inkunu nistgħu insaħħu s-sigurtà. Din titratta sanzjonijiet u multi dawn jistaw ikunu biss eh, effiċenti jekk huma jilħqu lan tagħhom. Mod partikolari fit-traffiku aħna ser nilħqu lan tagħna jekk aħna ninfurtaw il-dawn il-multi. Rridu nagħmlu pass il qudiem biex din id-direttiva tiġi implementata fil-prattika. Grazzi, President, u importanti ħafna li nadottaw id-direttiva l-ġdida fil-qasam ta' mm, ta' sigurtà tat-toroq uh, ehm, qabel 6 ta' Mejju tal-2015 qabel ma noħolqu sitwazzjoni li telimina il-sigurtà stradali fit-toroq. Sa meta daħlet fis sef novembru tal-2013 numru ta' ksur eh, minnaħa ta' sewwieqa barranin illum konxi tal-fatt li kwalunkwe reat li jsir barra mill-pajjiż jista' jiġi notifikat minħabba dan il-mekkaniżmu l-ġdid fil-fatt naqsu il-problemi. Jidher eh, li eh, hemm ċertezza ġuridika mod partikolari meta nindunaw li l-Unjoni Ewropea fil-fatt miexa fit it tajba biex tilħaq it-naqis fil-mija tal fil 50% tal-vitmi sal-2020. Rajna ċertu problemi minħabba tnaqis fl-ispejjeż tal-manutenzjoni tal-infrastruttura. Minkejja li dawn huma elementi vinkolanti mhux diskriminatorji fit-toroq tal-Ewropa, jrid dan il-Parlament irid jagħti importanza u priorità u jħeġġeġ l-Istati membri biex jikkollaboraw flimkien biex isaħħu u jkollhom skambju ta' informazzjoni permezz ta' rapporti konġunti fuq is-sigurtà tat-toroq. Grazzi. Issa nad il-kelma l-Komissarju l-Onorevoli Signora Bolz. President, membri onorevoli, Jina verament nilqa dan id-dibattitu għalix qed jurini li qegħdin eh, naħdmu flimkien f'dan il-pjan ambizjus għas sigurta ta' toroq Nista nikkonferma li għalina il-koll kull vittma ta' traffiku hija vittma ta' traffiku wisq. Għalek nixtieq issa inwieġeb għal ħut mitħassib li issemmew tul dan id-dibattitu. Fil-qosor ħafna, id-data personali hija trattata b'attenzjoni kbira u l-istati membri jistaw jikkonsultaw id-databases l-oħra nazzjonali biss għal proċeduri rilevanti għalek id-drittijiet fundamentali tal-privatezza huma garantiti. Iżda, issa nixtieq nirreferi għat ħassib tiegħek u li jiena naqbel miegħu, iva ovvjament issa aħna qegħdin nieħdu l-ewwel pass biss u il-ħidma ta' vera edha dimna. Il-Kummissjoni issa ħat tifoka fuq l-implementazzjoni. Ħat tkun etħeji rapport biex tippreżentah lil Parlament u l-Kunsill li tevalwa l-applikazzjoni ta' direttiva u l-kontribuzzjoni għas sigurta fit-toroq din ħasseħ l 2016 Din l-evalwazzjoni ħat tkun opportunità sabiex inħarsu aktar lil lin bħalma stidnuna uħut minnkom. Aħna ħanaraw jekk hemmx bżonn pereżempju li niżviluppaw standards komuni għal eh, tamir ta' iċċekkjar, eh, linji gwida ta' sigurtà ta' toroq narmonizzaw ir-regoli ta' traffiku jew anka il-kriterji għal proċeduri ta' segwitu. Jekk ikun hemm każ ta' nuqqas taħlas tal-multi, u aħna nafu li din hija kwistjoni serja. Issa l-ewwel qabel kollox irridu naraw x'inhu u x'ħajġek miegħu l-approċċ li hemm bħalissa forsi juri li huwa biżejjed bħala deterrent u li n-nies qegħdin ibidlu l-imġiba tagħhom fis-sewqan. Jekk le nista' nassigurakom li l-Kummissjoni mhix se teżita biex tipproponi miżuri addizzjonali. Palma għadna kif semmejna. 22 stat membru għamlu traspożizzjoni tad-direttiva Eh, fliġi nazzjonali. Fadal sitta. Aħna ħankunu qegħdin naħdmu mill-viċin magħhom sabiex nimxu l-qoddim bil-passi neċessarji. Għalek, li biex nikonkludi nirringrazzjakom il-kol minn qalbi għal kooperazzjoni verament tajba u jenet nistenna bil-ħerqa li naħdem flimkien maħkom fil-ġejjeni fuq dawn il-punti li tkellimna dwarhom u li jintkellim dwarhom. Ovvjament qed nistenna bil-ħarqa wkoll nirċievi l-appoġġ tagħkom u r-riżultat pożittiv fil-votazzjoni ta' għada. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, issa ngħaddi il-kelma l-rapporter, Sinjura Sender. Grazzi ħafna. Eh, sur President, Sur Signor President, issa u grazzi lill kummissarju Kollegi, nixtieq ukoll nirringrazzja lilkom għal kummenti tagħkom mod partikolari dwar il-qbil u dwar il-bżonn li nitlu aktar fid-dettar u nikkumplementaw dan it-tekst din id-direttiva dawn ilhom seba' snin intensivi ta' kooperazzjoni fejn eh, aħna konċentrajna l-isforzi tagħna fuq is-sigurtà tal ċittadini tagħna. Bżonn li noqdu attenti għaliex jekk ma nibqgħux naħdmu nispiċċaw naqgħu lura fil-fatt diġà reġgħu qed jiżdiedu l-vittmi. Eh, aħna eh, qed naraw aktar eh, forsi sewwieqa xju, l-infrastruttura forsi mhix daqshekk tajba, miżjed nies li jimxu, jużaw il-roti, eċċetera irridu naqsu il-vittmi tal-2020 u anka dawk li gweġġaw u jina ċerta li knaħnu flimkien ħan jirnexxilna. Bl-applikazzjoni ta' din id-direttiva l-esperti għajdunna li nevitaw 350 sa 400 mewt fil-toroq. Iġvi għedin nitkelmu dwar eh, aeroplan ta' vittmi fis-sena u din biss jistħoq ila il-ħidma tagħna u irridu naħsbu f'dawn il-vittmi potenzjali, il-familji tagħhom, il-traffiku li kollhom jistennew. U il-rapport tal-2016 fil-fatt ma qalet il-Kummissarju imur id-fit mal-proposta attwali u aparti dan ir-reviżjoni ta' direttiva fuq l-infrastrutturi eh, tmurid fit ma' din il-leġislatura kif ukoll il-proposti tiegħek u dan ifisser bidla sinifikattiva dak li importana ġifieri li ċittadini Ewropej jkunu jistgħu jkomplu eh, jiċċalqu fit-toroq tagħna eh, iħossuhom imħarsa u siguri. Grazzi. Madam Rapporteur, dear colleagues, Signora rapporter kollegi jien ukoll nixtieq nifraħilkom għal dan id-dibattitu huwa importanti immens eh, għaliex il-kooperazzjoni tfisser li kull hemm aktar sigurtà fit-toroq. Ejja eh, ma ninsewx li dan ifisser ukoll li nkunu qegħdin insalvaw il-ħajjiet għalhekk proset id-dibattitu huma luq u mbagħad ħankunu qegħdin nivvotaw fuq ir-rapport għada. Proset għal darbohra u grazzi Sinjura Kommissarju. Issa nilqaw l-Viċi President tal-Kummissjoni, il sinjura Mogherini,